Colleagues, we're, um, good afternoon. We're going to make a start because we have uh, votes at 16.15 and I want to... Signori, ħanibdew għaliex il-votazzjoni hija fil-erba kwartu nixtieq inkun fil-ħin għal votazzjoni. Naħseb illi il-membri u l-għanin tal-komitati din għawek ma nistaw nibdew. Għammarru għal punt numru wieħed l-adozzjoni tal-agenda. Innotaw il-punt disa il eh, bosta rapport fuq il gordia Kostja ser ikun qabel punt 5, memx oġġezzjonijiet naddottaw l-agenda. Punt 2, il-reġim lingwistiku m'għandniex interpretazzjoni fil-Gaelic eh, fil-Kroat. Ser ikonna votazzjonijiet elettroniċi ġifieri kjoġobkom nittama li għandkom il-kards għal votazzjoni edha fuqkom. Naddu għal-punt t tillieta Ġviri, nisabbilixxu lista komuni tal-Unjoni Ewropea ta' pajjiżi sikuri, pajjiżi ta' oriġini sikuri, għall-iskopijiet ta' proċeduri komuni għall-lotja u l-irtirar ta' protezzjoni internazzjonali. Rapporter hija Silvi Kijom, 395 il-emenda, kif tafu bħalissa memx lista komuni ta' pajjiż oriġini sikur u qed nipproponu illi nistabilixxu lista ta' dan it-tip. Ħana dil-kelma issa lill-relatur Sinjura Gijom Umbaċ xi membri oħra illi jixtiequ jintervjenu. Silvi. Grazzi, President. Eh, <laughs> Għamil zbal fil-numru tal-emendi fil-fat design wahda. Issa jena se nishti illi nibat nirringrazzja lil kulħadd tal-lajnuna li eh, tawni u anki eh, l-appoċ li tawni għall l-approċ li għazilt jena li kien appoġġat mill-biċċa kbira minnhom dana fuq il-lista li tirrigwarda l-pajjiżi għadha kif kienet. Umbat, eh, eventualment aħna se jkonna u koll l-opportunità li naħdmu fuq dan is suġġett meta jkonna l-kontributi tal-buro e kif eh, ġi mitlub minnu. Irridu niftakru dan u approċ li appoġġat ukoll min-naħa tal-Kunsill għaliex il-Kunsill ukoll eh, deċida li jistaqsi l-Uffiċċju tal-Ażil fuq dil-kwistjoni tal-pajjiżi. tal pajjiżi u l-Aġenzija u koll b'mod espliċitu kienet uh, mitluba mill-Kummissjoni u ingħatat il-ħatra illi mill-Kummissjoni biex tagħmel dan it-tip ta' xogħol għalhekk dawn il-pajjiżi. il pajjiżi memxie eh, eh, madwar ħames suġġetti għall emendi u nistaw nġbruhom l għennet ir-rabta bejn l-lista nazzjonali u l-lista Ewropea u mbagħad il-proċeduri il-metodoloġija użata biex il-pajjiżi saħħa pajjiż ta' oriġini bla periklu dwar il-proċess ta' adozzjoni u ta' reviżjoni il rabba huma id-drittijiet fundamentali u mbagħad il-metodoloġija. Mela ħna jdilkom ftit ftit fuq fuq xirrikjedu dawn. Fuq ir-rabta bejn il-listi nazzjonali u l-lista Ewropea, mod ġenerali, il-shadow rapporteurs kollha jaqblu li jkun hemm armonizzazzjoni msaħħa il-kalendarju u l-modalitajiet huma differenti imma ġiet espressa x-xewqa illi ikonna proċess ta' armonizzazzjoni u naħseb li huwa possibbli li nipproponu soluzzjoni illi eh, twaqqaf darba dejjem id-diverġenzi fil-listi nazzjonali u fl-istess ħin illi konna lista Ewropea effettiva. Dana nistaw namluħ fi skadenzi raġonevoli u naraw ukoll illi f'din il-fażi ta' tranzizzjoni dawn il-modalitajiet jippermettulna illi ftit ftit ngħaddu lejn lista Ewropea. Ġifiri dan huwa punt li naqblu fuq il-koll eh, fuq din ir ridja u din dan il-proċess It-tieni suġġett jirrigwarda il-proċedura tal-lista biex nżidu biex nirrevedu l-lista nżidu l-pajjiżi, shadows eh, restu l istew il-mezzi ta' kif nistaw nżidu dawn il-pajjiżi mal-listi Ewropej, di tista' tkun preċiżjoni utli għaliex dina se tippermettilna illi inħejju ruħna eh, għal tranzizzjoni lejn lista Ewropea waħdanija u dan ukoll fir-rabta bejn il-lista Ewropea u l-listi nazzjonali. It-tielet ħaġa il-proċess ta' sospensjoni f'każ li situazzjoni sitwazzjoni tmur għallar f'pajjiż li jkun meqjus sikur il-shadows u deputati eh, rridu li jkun hemm ir-reviżjoni tal-proċedura kollha kemmi li ewwel hemm bżonn li konna possibilità li mal malajr ħafna jekk ikun hemm eh, eh, sitwazzjoni f'dak il-pajjiż partikolari tkun sejra għallar ma fl-istess ħin irridu jkollna per mekanizmu ta' sospensjoni inqas riġidu biskadenzi inqas iqsar u mitoloġiji e, iqsar jekk e, ikunu irridu xi pajjiż li jkun meqjus bħala sikura lek ma rridux inkunu wis burokratiċi u aktar reattivi għalek flessibli, reattivi, iva, imma tiskun pratikabli u ċara u kell u koll għalix jekk il-proċess ma jkun xar jistaw jenħalqu inċertezzi u dan se meħsara kemm l-pajizi infusom kif ukoll l-organizzazzjoni l organizzazzjoni tagħhom tas-sistema tal-azil u anke għal dawk għall-applikanti konċernati mbagħad id-drittijiet fondamentali ħafna emendi fuq dan is-suġġett li serraħ li moħi biex il-fakru l-qafas leġislattiv jew inkella biex insaħħu dritt drittijiet tal-persuni konċernati minn proċessi ta' dan it-tip. Dawn l-emendi għal-bicċa kbira tagħhom jmixin fi direzzjoni tajba u għandhom l-appoċ ukoll tal-Aġenzija Ewropea ta' Drittijiet Fondamentali. Il-ħames punt jirrigwarda l-metodoloġija, jiġifieri inataw eh, kjarifiki imma ftit emendi tres u fuq dawn l-sujġetti wara diskussjoni li aħna kellna waqt l-aħħar laqa ta' Shadows. Għalhekk nimmaġina li dan ifisser li l-approċċ huwa appoġġat. Aħna bilna il-metodoloġija kienet essenzjali u importanti ħafna ħafna u rajna wkoll li il-proposta tal-Kummissjoni għalissa ma kienieċ tider li edha eh, tipproponi xi ħaġa li kienet eh, ċara ħafna għalhekk aħna se nippruvaw naħdmu f'din id-direzzjoni li unhca eh, wasalla l-istess konklużjonijiet li wasanna li jom aħna, għalek għal darboħra jiena rrit nkun ċar kif jiena kont ma dawk li għamlu l-mistoqsijiet, ma partikolari shadow rapporters, aħna ma rridux illi ikonna uh, nwarbu il-metodu Ewropew. Le, aħna rridu illi lista Ewropea taħdem u eh, iktar u iktar peress li l-Kommissjoni fl-abbozz illi eh, prezentat fl-4 ta' Mejju għandha tagħti l-Uffiċċju tal-Azil informazzjoni dwar il-pajjiżi tal-oriġini u s-saħħa il pajzi tal oriġini u s saħħa il kompetenzi tagħhom f'dak il-qassam għalhekk se jkun hemm proċess ta' konsultazzjoni u nisħaq fuq dan il-punt li inkludi pajtijiet interessati u indipendenti u il-buro il mhuwiex eh, qed eh, se jibqa' dak indipendenti bil-kompetenzi l-ġodda illi għandu. L-UNHCR wasal għall-istess eh, konklużjonijiet għalhekk rridu xi ħaġa illi se taħdem u tatina r-riżultati mixtieqa rridu naħdmu biex eh, ma neħlux issa rridu nkomplu mixjin rridu li kunem konsolidazzjoni għal dil kwistjoni ma ħarġitx eh, minn imkien hija bbażata fuq il-każ tal-Renju Unit li hemmhekk stess eh, raw li ikun hemm dawn il-konsultazzjonijiet U Franza u koll inkludiet fil-riformi tagħha għafas aħjar uh, meta wieħed ikun irrid eventwalment jimmodifika l-lista għalhekk se jkun hemm laqgħa tal-shadows fis-7 ta' Ġunju. Naraw il-diskussjoni se jkollna llum se jkun hemm xi suġġerimenti u kon nispera li il-diskussjoni diskussjonijiet tagħna eh, jagħtu l-frott sabiex inkunu nistgħu nifutaw mala kemm jista' jkun u jekk possibbli ikonna wkoll iffinalizzajna qabel it-tmiem ix-xahar ta' Ġunju sabiex imbagħad inkunu nistgħu nkomplu neżaminaw it-test bl-interess u bitħassib kollu illi eh, u bl-attenzjoni kbira illi rridu nużaw sabiex eh, Eh, dan it-test ma jisma jintużax għal raġunijiet illi ma kienx maħsub għalihom. Grazzi. Um, let's go straight to the... Tajjeb, mela naddu issa shadow rapporters. Kollegi, ma importax, tkellmu għal żewġ minuti ta' bżux il-ħin għaliex imbagħad ikollhom il-votazzjoni għaliex hemm xi ħaġa Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel qed jiena nirringrazzja lir-rapporters il-vidjom għal xogħol eċċellenti li għamlet dettaljat ħafna paċenzja kbira. Jiena kieku ma konċi, ma kienx ikolli dik il-paċenzja u ħafna edukazzjoni u ħafna diplomazija fil-mod kif kif ħadmet man nies jiena li tippreżenta l-pożizzjoni tagħna fuq il-lemendi li aħna se nippreżentaw. Kien wieħed mill-għanijiet tagħna li niċċaraw ir-rabta bejn il-listi nazzjonali u l-lista Ewropea għaliex jekk pajjiż t jitneħħa mill-lista Ewropea irrid ikun neħħi koll mill-lista nazzjonali għax inkella eh, ikunu għamilha dax kollu għal xejn. Jien naqbel ukoll il-listi nazzjonali u l-lista Ewropej ta' pajjiżi sikuri eh, tkun anki meta sakemm il-lista tal-Unjoni Ewropea tkun eh, kompleta jew kella biex ma ux konfużjoni fuq livell Ewropew konna konfużjoni fuq il-pajjiżi sikuri imma wkoll fuq il-prattika u l-eligibilità għall istatus ta' eh, azil. Għallek hemm bżonn ikollna lista Ewropea waħda ta' pajjiżi ta' oriġini sikuri u hemm bżonn illi ikonna proċedura ta' żieda ta' pajjiżi terzi għal din il-lista kellha se nerġaw nibdew dak li qegħdin nagħmlu wissa naħlu l-ħin. Eh, aħna dak li qed nagħmlu llum irridu kaw jekk aħna rridu nżidu pajjiż terz mal-lista. Anke fuq il-lista komuni ta' pajjiżi sikuri din se tkun effiċenti jekk tkun marbuta ma' ftehmiet tal-jammazzjoni li jippermettu r-ritorn effettiv tal-migranti ekonomiċi. Jiena nixtieq fil-fatt għalix jekk għandna pajjiżi sikuri u il-pajjiżi ta' oriġini ma jaħdux l-immigranti illi eh, aħna ma rridhomx fl-Unjoni Ewropea, dan allura ma se jagħmel ebda sens jena inkludejt fil-menti u koll il-kondizjonalità ta' oti ta' jnuna mill-Unjoni Ewropea li xemżon u koll illi ikunem sistema ta' sanzjonijiet illi eh, iħedġeċ il-riammissjoni. Din hija il-pożizzjoni li jiena se niddefendi waqt il-laqa tal-grupp politiku jiena nixtieq illi proċedura u eh, għandha mandat eh, parzjali u hija ħasra l-mandat huwa tant komplikat imma jiena fiduċjuża u konvinta li se nsibu qbil sabiex dan l-istrument isir strument effiċenti sabiex nkunu nistgħu niffaċċaw il-kriżi tal-migrazzjoni fl-Ewropa, inkella dejjem se nkunu nibqgħu niffaċċaw diffikultajiet li għandna llum bit traċedji kollha li qegħdin naraw għaliex waqt li aħna qegħdin naħdmu it-traġedji u s-sitwazzjonijiet korroħ għadhom għaddejjin kif rajna dan l-aħħar twim il-ġimgħa fil-Mediterran. Naħseb li hekk fil-qosor ħafna għattilkom xinu il-kontenut ta' l-emendi li aħna prezentajna. Grazzi. Grazzi, ix-xadu tal isir sur Allahu. Grazzi ħafna, President. Grazzi tal-kooperazzjoni tajba li kienem sissa. Il-ICR jemmen illi sabiex din il-lista tal-Unjoni Ewropea tkun waħda effettiva għandha tkun ambizjuza u mhux waħda restrittiva għandha tippermettilna illi nirreaġixxu malajr għal sitwazzjoni dejjem jinbidlu f'pajjiżi terzi. Fil-prinċipju aħna nippreferu l-lista wahdanija tal-Unjoni Ewropea, imma din il-lista tista' tkun inqas flessibbli minn dawk nazzjonali. Għalhekk, għandna xi dwar emenda 47 illi tajt illi il-pajizi li mhumiex meqjusa bħala sigur l unjoni Ewropea għandhom ma jitpoġġewx laqas fil-listi nazzjonali. Lista tal-Unjoni Ewropea titnanda tkun ambizjuża u flessibbli għalmenu daqs il-listi nazzjonali biex bekk eh, ġib valur miżjud magħha. Speċjalment jekk din il-lista tal-Unjoni Ewropea ser tissostitwixxi il-listi nazzjonali. Għanna naqblu għal kollox ma l-emenda 69 li tajt li kolinkwe pajis li għaw għandu status ta' kandidat għandu jiġi meqjus bħala sigur u ma mandux jitpoġġa fuq il-lista. Jekk pajis mhuwiex sigur mandux ikun pajis kandidat. Kifet mhuwiex ċar għal kollox il-proċess aċċelerat, xi fisser proċess aċċelerat għal dawk l-applikanti li ġejjin mill-pajjiżi siguri u dan huwa kruċjali għal valur li ser ikollha din il-lista. Għani għafawek. Issa fissem il-gwe is-sur Albrecht. Grazzi ħafna. Il-kommenti tiegħi huma bażi ta' Shadow Jean Lambert illi sfortunatament ma jistax ikun hawnhekk illum. L-ewwel eh, bħala punt ġenerali, aħna naħsbu li għanna għanna nirrifjutaw il-proposta tal-Kommissjoni għaliex qed riskja li tikkomprometti l-eżaminazzjoni kas b'kas ta' talba l-azil bażi tal-mertu tagħha u dan huwa rifless moċċar f'ċerti partijiet tat-test. It-tieni, Jekk il-Parlament tiddeċidi tappoġġa din il-proposta, aħna ressaqna numru ta' emendi illi naħsbu jiċċaraw numru ta' punti u illi morru jitfit anka ma' xogħol tar-rapporter. Barra minn hekk aħna appoġġajna il-veduta tagħha ta' mandat ehm, ta' proċess biex qabel ma ehm, neżaminaw pajjiż pajjiż. Aħna ma naħsbux illi eh, qed tingħati garanzija illi qed nirrespettaw id-drittijiet tal bnidem eh, għal kull individwu. Barra mek nappoġġaw emendi sabiex inneħħu eh, fejn hemm referenza għal fatt illi ehm, pajjiżi ser jitneħew minn fuq il-lista. Barra minn hekk. Aħna jidrinna illi ma nistawx nagħtu skadenza ċara għal għatmim ta' dawn il-listi nazjonali għax ma nafux kemm ser indumu biex tinata gwida ċara fuq il-pajizi ta' oriġini u anka rapporti fuq elementi ta' drittijiet tal l Allura nipreferu aħna illi nemendaw l-iskadenza barra minnek naqblu illi li kwalunkwe lista li titneħħa mill-lista eh, tal-Unjoni Ewropea mandiġ titpoġġa fuq lista nazzjonali. Nasbu illi proċess ta' valuazzjoni dwar jekk pajjiż u ix sikur għandu jkun proċess li jibqa' dej u jekk pajjiż jitneħħa mill-lista għal sentej fuq xulxin naħsbu illi għandu jkun hemm eh, riżultat definittiv u dak il-pajjiż m'għandux jitqis iżjed bħala sikur. Barra minnek aħna ser inneħħu ukoll l-emendi tagħna 45, 38 u 109. Issa ix-shadow fisem li jenne fissur le Breton u kellim ieħor warajh. Grazzi, President. Għana ressaqna emenda um, sabiex nivutaw kontra din il-proposta naħsbu l-politika ta' migrazzjoni b'mod ġenerali hija farsa kollha kemm Għal tlet bil-pajizi illi jissemmew, per eżempju, fostom it-Turkija, aħna sejjaħna sabiex nitterminaw il-negozjati ehm, għal-sħobja fl-Unjoni Ewropea. Fuq il-Bosnia Herzegovina, dan il-pajiz rappresenta diffikultajiet kbar għaliex eh, hemm numru ta' ġihadisti illi qed jeddu s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Imbagħad il-Kosovo, il-Kosovo huwa stat korrut fejn qed jinqerdu il-minoritajiet eh, insara. Qabel kien hemm miljun eh, nisrani, illum hemm qasmi minn 200,000. Allura naħsbu illi din it-tip ta' mġiba tmur kontra s-sovranità ta' Stati Membri għana mm, ser nkunu kontra. Tajjeb l-aħħar kellim is-sur Kekos. Grazzi. Is-Sinjura Guillaume għamlet prezentazzjoni interessanti ħafna. Naħseb li għanna bżonn namlu distinzjoni bejn il-lista minnaħa l-oħra u eh, eh, l-affarijiet mux taqsek ċerti għanna nifukaw fuq il-metodologija u mux fuq kriterju li naqodu nażlu il-pajizi. Għaliex dinja xi ħaġa sensittiva ħafna it-Turkija hija pajjiż eh, sikur, pajjiż ta' oriġini sikur, dan aħna votajnieh wara diskussjoni ta' satejn, u dik kienet deċiżjoni purament politika. Ġifier naħseb illi din il-proposta illi nifirdu il sustanza mill-lista hija xi ħaġa ta' natura politika ħafna. L-Onorevoli Verġja fisem Martina Anderson. Grazzi, President, skużani wasalt tard, pero naħseb illi importanti illi nati il-pozizjoni tiegħi fuq dan. Il-shadow tagħna mhijiex hawnhekk illum ma naħseb li għamlet ħafna eh, xogħol ma' Sinjura Gijom dwar dan il-labbozz. Aħna nirrifjutaw il-proposta tal-Kommissjoni b'mod ġenerali u naħsbu illi peress illi situazzjoni t tevolvi f'ħafna pajjiżi, tajjeb kun aħjar illi konna lista ta' pajjiżi mhux sikuri, mhux ta' pajjiżi sikuri, għaliex bażi tal-informazzjoni li qed nirċievu bħalissa, tina turina illi hemm pajjiżi illi jista' jkun illi jkunu fuq lista tal-ta' pajjiżi siguri, imma daw jirrappreżentaw eh, ħafna perikli dawn il-pajjiżi. U dan biex ma nesagġerax, għax hemm pajjiżi fejn ehm, mhux tal-li ma tistax tressaq talba tal azil imma tal-li hemm nies li qed jinqatlu. Jiena verament ix-xukjata eh, mill-avvenimenti kif qed iseħħu bħalissa ma naħsibx għanna krizi tal-immigrazzjoni u d-dimna li għanna għanna traġedja tal-refugġati u l-mizuri kollha li qed l-Unjoni Ewropea qed ikompli jżidu n-numru ta' nies qed imutu fil-Mediterran. Skont l-istatistiċi, l-istatistika illi qed nirċievu dawn juru illi hemm 3717 kien hemm 3717 il-mewt is-sena l-oħra u ehm, minn tal-inqas 2000 il-mewta mill-bidu ta' dis-sena law. Da jfisser illi ħan nispiċċaw b-6000 jew 8000 il-mewta sal-aħħar ta' dis-sena. Ma nafx kemm beħsibna nibqgħu sejrin b'dan it-tip ta' xejra b'dawn il-politiċi ta' stant ħeżina, naħseb li l-gvern jisir il-gvernijiet ser ikollhom jieħdu responsabilità ta' dan. Il-votazzjoni fil-libe ser ikun wara il-shadows eh, jitkellmu fuq l-emendi, negozjamentu fuq l-emendi, forsi s-sinra għijom tgħid xi ħaġa oħra? Le. Mela grazzi Silvi. Aħna ħirqana issa l-votazzjoni wara li jkun hemm diskussjoni bejn il shadows Naddu issa għal punt erba' jekk is-Sinjura Flaherty eh, jixtieq jissieħeb magħna hawnhekk. Peress li sur Flaherty u s-senjura Zajden Sticker, għadzi jekk kif dawn seri naqdu mija jawek, ser nagħmel introduzzjoni ta' dan il-punt. Għanna pieċiri l-lum l għamanna l-lum s-sur Michael O'Flaherty, direttur tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, u s-sinjura Frauke Zeidensticker, li hija president tal-Bord Manageriali se jippreżentawna dawn il-rapport dwar drittijiet fundamentali tal-2016. Dan il-rapport jiġbor fih l-iżviluppi ewlenin fil-qasam ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea tal-2015. Ta' jinnota li kien hemm progress dan il-qasam imma anka xi xkiel u ehm, jitkellem fuq il-kwistjonijiet prinċipali illi qegħdin isaw juru il-dibattitu fuq drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Dawn il konna dialogi dwar dan f'ġunju anka f'Lulju, għal ħasab li tajjeb li nisimgħu introduzzjoni għal dan is-suġġett. E, Sur Flejti, naħseb li l-ewwel darba li qed titkellem le anzi mhuwiex. Skużani ma kontx hemmhekk meta kont tkellimt id-darba l-oħra. Naħseb illi ħanimxu b'din l-ordni mela. L-ewwel se jitkellem il-President tal se titkellem il-President tal-Bord Maniġerjali Sinjura Zajden Sticker, mbagħad is-sur O'Flaherty jagħti l-preżentazzjoni tiegħu. Is-Sinjura l Sticker kjoġbok. Grazzi ħafna. Membri onorevoli Warlof Snajt Tajjeb. Grazzi tal-istedina sabiex nipprezenta għawek il-rapport ta' Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali. Nixtieq nibda billi nuri l-apprezzament tiegħi Fisem il-board tal-Aġenzija li nirrappreżenta mm, tal-isforzi tagħkom sabiex taraw illi kunem rispett ta' drittijiet fundamentali f'ħafna oqsma politiki. U grazzi anka tal-kooperazzjoni tagħkom mal-FRA. Kien pjaċir tija li ntaqa ma xaħut minnkom illi zaruna għamluna zjarja zjara fl-Aġenzija il-ġimgħa l-oħra aħna nippruvaw dejjem intejbu il rapport ta' kull sena sabiex naraw li dan rapport ikun dejjem iżjed rilevanti u siwi. Siwi fil-dibattiti dwar il-politika. Naturalment kull stat membru għandu l-prioritajiet u l-isfidi tiegħu għal dawk li huma familjari ma' rapport annwali. Forsi notajtu illi issa tajni jisem ġdid il-rapport dwar id-drittijiet fundamentali u l-snin mhuwiex biss il-perjodu illi kopri il-rapport imma il-inkludi anka sena li fih inħareġ. Et nenfasizza din is-sena u nixtieq nagħmilha ċara illi dan ir-rapport huwa relevanti ħafna għal dawk illi jieħdu id deċiżjonijiet eh, illum. Il-informazzjoni li qed nofru f'dan ir-rapport f'ħafna drabi edha tiġi analizzata, edha tkun analizzata minn perspettiva ta' drittijiet fundamentali u qed tiġi preżentata b'forma komparativa għall-ewwel darba. Fl-istess ħin qed inżidu wkoll il-numru ta' opinjonijiet u natura ta' opinjonijiet li jen fil-rapport u qed nippubblikawhom ukoll bħala dokument apparti fil-lingwi kollha uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Nittamaw li bekk dawn ikunu iżjed sirja kemm għalikom u anke għal kollegi tagħkom fi Brussell u fil-pajjiżi rispettivi tagħkom. Eh, nittama lejnukom sabiex tieħdu eh, deċiżjonijiet ta' bażi ta' informazzjoni tajba. L-opinjonijiet li jen fil-rapport eh, jikomplementaw l-opinjonijiet legali fuq eh, leġislazzjoni pjanata illi eh, ser tkun infasla għabbażi ta' talba mill-istituzzjonijiet. Kif tafu? Ħafna minn daw eh, joriġinaw mill-komitat ta'kom. Fuq talba ta'kom riċentement ħriġna opinjoni dwar il-proposta tal-Kommissjoni fuq Eh, lista ta' pajizi ta' oriġini siguri illi intom għadkom kif kalkom diskussjoni dwarha. Kien opinjoni oħra wkoll dwar l-użu ta' indikaturi ta' drittijiet fundamentali fil-kuntest tal-rapport fuq inizjattiva propja tagħkom fuq l istabiliment ta' eh, ta' mekkanizmu dwar id-demokrazija, l-istat ta' dritt u id-drittijiet fundamentali. It-tama li tkomplu titolbu ehm, l-opinjonijiet tagħna għaliex bekk najnu biex nassiguraw illi ikun hemm rispett ta' drittijiet fundamentali waqt il-tfassil tal-liġijiet. Peress l-immigrazzjoni u l-azil huma fuq il-quċċata tal-Aġenda Politika tal-Unjoni Ewropea kienu anzi fl-2015 Dawna kienu ta' importanza għall-Aġenzija u anka l-Bord Manageriali u għanna ipprovajna illi noħorġu eh, b'opinjonijiet viabli eh, f'dan il-rapport. L-opinjonijiet ikopru kwistjonijiet bħal drittijiet fundamentali, eh, il-ħajja, id-dinjità, il-bżonn illi inżidu rotot legali biex nikkombattu il-traffikar u l-imwiet fil-baħar u anka l-importanza tal-integrazzjoni tal-immigranti. Membri onorevoli, hemm bżonn ċar illi l-Unjoni Ewropea ehm, tamel ġestjoni ta' din il-kriżi b'rispett lejn id-drittijiet fundamentali dan huwa qasam ta' importanza kbira lina. Kemm fi proġetti fuq eh, medda ta' żmien itwal u anka iqsar. Sabiex namlu differenza fil-ħajja reali iżda din l-Aġenzija għandha bżonn kapaċità ikbar ma nistawx nkunu aħna attur eh, marġinali, għanna nkunu ċentrali fid-diskussjonijiet. Il-migrazzjoni hija l-iżjed qasam politiku li qed jiżviluppa malajr fl-Unjoni Ewropea u huwa essenzjali għal sostenibilità u għal kredibilità tal-politiki tal-Unjoni Ewropea u essenzjali li id fundamentali kollhom rol integrali mill-tfassil ta' politiki ġodda għall implementazzjoni Uddim dan l-akbar fluss ta' rifugġati li qed naraw qoddimna minn żmien it-tieni gwerra dinija law. L-Unjoni Ewropea għanda iżżomm mal-prinċipi tagħha u tiddefendi il-drittijiet fundamentali. Irridu inżommu id-dialogu għaddej fuq din il-kwistjoni. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lill-direttur Michael O'Flaherty illi ser jisemmi aspetti ewlenin ta' dan ir-rapport u ser jidħol iżjed tal grazzi. Uh, Mr. Chairperson. President, membri onorevoli tal-Komitat, kollegi, ninaqat mal-President tal-Board u fil-ingrazzjamenti tal-li ċevejtuna unek u nitkellem fuq il-rapport. Il-rapport iġi adottat mill-Board, però għabbażi tal-ħidma tal-istaff tal-Aġenzija u jena nishtiq naprezza, sinċerament, l-kollegi kollu ta' Vienna għal ridma eccellenti li waslet għal dan il-rapport. Membri onorevi tal-Komitat, il-sena 2015 kienet sena ħażina. Kienem regressjoni fil-protezzjoni ta' drittijiet fondamentali. Rajna zida fil-retorika <clears throat> illi sejra kontra il-valuri fondamentali. Meta taqraw il-kapitoli kollha taraw ir-realtà kif inhi. Il fil-istess kuntest illi tkellem anki il-President il tal-Bord eh, l-ikbar kontest huwa fuq l-azil u l-migrazzjoni. Aħna insejħula, x'insejħula din il-kriżi hija kriżi ta' valuri bla dubju, ta' drittijiet fundamentali. U f'dan il-kuntest li aħna napprezzaw kif dan il-Kumitat osserva mill-qrib is-sitwazzjoni u nistidnukom biex tkomplu uh, tatu din l-importanza bil-smieħ għas situazzjoni attuali. Kif timxu l-qoddim, jisibu eh, ħafna uh, punti uh, importanti tatlu fil-rapport. Jisibu evidenza illi fl-2015 kienem ħafna pushbacks f'ċerti pajjiżi illi waslu għal situazzjoni ta' refulmon. Rajna anki li anki politika pozitiva fil-amministrazzjoni tagħhom eh, fil-politika ta' kuljum tista' tesponi il-migranti għal riskju ta' refulmon. Aħna rajna anki f'ċerti stati membri li anki r-rinifikazzjoni familjari ġiet imdewma uh, imħabba eh, u dawn għajmu kwistjonijiet ta' drittijiet fundamentali. U t-tieni punt huwa id-drittijiet ta' tfal. U anki hawnhekk huwa marbut ma' kwistjonijiet ta' migrazzjoni. Bejn 30 u 40 fil-mija tal-migranti huma tfal. Eh, traġikament il-perċentwali ta' dawk li mutu hemm xi 30% li huma tfal. 30% anki ta' dawn il-mewt reċenti fil-Mediterran kienu tfal U skont ir-rapport hemm żewġ titfal li jerqu kuljum mill-Settembru tal-2015 law. Umbat hemm eh, riski kbar, enormi għat-tfal fir-rotta tal-migrazzjoni. Però biex nikkonsidraw kif nistgħu nirrispondu aħjar, ħarsu lejn ir-rapport li titkellem fuq ċerti miżuri li jistgħu jagħmlu verament differenza. L-ewwel net hemm bżonn nintegraw l-istrateġiji ta' protezzjoni ta' tfal fil-proċess ta' migrazzjoni tal-azil. U hemm bżonn naġlu iktar eh, fil-ħatra ta' gwardjani għal dawn it-tfal. Umbat, it-tillet qasam, ċoħe il-razzizmu u intoleranza. Dawn jibqaw problema fl-2015, hemm rapporti minn ħafna komunitajiet ta' zida fl-inċidenza ta' dawn il-fenomeni eh, sat attakki antisemitiċi fuq il-Musulmani u fuq il-Roma. Huwa importanti li nifmu kemm dawn attakki fuq il-minoranzi illi l-minoranzi mhumiex problema, ma huma l-vittimi mhux il-problema. irridu nimplementaw liġijiet, irridu naraw anki bidla minnaħa tal- min jieħu deċiżjonijiet u kif jgħid ir-rapport annwali ħafna stati membri tagħna jridu jagħmlu iktar rapportar tal-reati eh, ta' mibeda. Umbat id-data protection fil-rapport hemm l-isfida eh, ta' dejjem illi minnaħa waħda s-sikurta nazjonali u drittijiet fondamentali minnaħa l-oħra, l-bilanċ bejn dawn iż-żewġ prinċipi meta aħna nillimitaw id-drittijiet jew nipproponu nillimitaw ma' bażi ta' tlet prinċipi legalità, neċessità u proporzjonalità. Aħna dawn il-kustjonijiet eżaminajniehom fl-2015 għabbażi ta' talba li rċevina minn għandkom għal biex nesprimu l-opinjoni fuq il-drittijiet fundamentali u sorveljanza fl-Unjoni Ewropea u xiftit xurilu għamilnilkom rapport, prezentajnilkom rapport u smajn u għamilna żewġ riżultati interessanti. L-ewwel net waqt li ħafna stati li qegħdin jagħmlu sorveljanza ta' massa, ħamsa biss minnhom għandhom qafas leġislattiv biex jagħmlu dan. U tini net, hemm anki diversità kbira ħafna tal-korpi ta' uh, oversight fl-istati membri U f'din differenza enormi hemm anki problema ta' eh, inesperjenza, eh, nuqqas ta' risorsi u, u setat insuffiċenti. Mela, kif jena nikkonkludi, kif nistaw namlu biex nimxu l-qoddim, biex namlu pro progress? Eh, hemm xi E, eh, rakkomandazzjoni ċnamlu. Aħna l net nġdu għal-attenzjoni ta'kom l-opinjonijiet M41 il huma inklużi fi rapportana u dawn una kolla kemm huma opinjonijiet smart illi jippermettilkom tagħmlu azzjoni konkreta u jinkludu l-oqs matematiċi kollha li jintkom impenjati fihom. It-tieni il-drittijiet fondamentali u l-iktar ħaġa importanti il-karta ta' drittijiet fundamentali. Tridu tagħmluha fil-qalba tal-leġislazzjoni tagħkom. Eh, però u danaw diġà jeżisti, però e, e, e, dawn id-drittijiet għandhom ikunu għandhom jirċevu mainstream, irrit ikun hemm attenzjoni għal drittijiet fundamentali eh, iktar prezenti b'mod espliċitu, per eżempju, fis-semestru Ewropew It-tielet punt, irridu anki natu iktar forza l-taħriġ għad drittijiet fundamentali fl-Ewropa. Għanna bżon ta' programmi eh, wisa ta' dan it-taħriġ fl stati membri u fl-istruzzjonijiet Ewropea illi ikollhom bżejt rizorsi u li eh, jaslu b'mod intelligenti u anki hawnhekk għandhom ikunu bbażati fuq il-karta ta' drittijiet fundamentali. U fl-aħħar membri onorevoli kif intkom timxu l-qoddim jekk joġobkom użaw għal-aġenzija hija ta'kom u ċentru indipendenti ta' dritti fundamentali ta'kom tal-Unjoni Ewropea u ċentru ta' eccellenza. Testaw tużaw l-istudi tagħha eh, il-data impeccabli li tagħti eh, f'kull sena u għamlu analiżi eh, legali u opinjonijiet legali u bbażawhom fuqha u aħdmu flimkien biex flimkien magħha fil-istati membri kollha u fl-istituzzjonijiet kollha u fi klimiħor biex nalqu aħna fil-FRA, aħna edin għaw biex naqdu lilkom f'dawn iż-żminijiet anki eh, eh, diffiċli u ta' sfida. Grazzi, grazzi tal-li tkellimtu fil-qosor anki li tnejn li jintkom. Eh, dan huwa rapport dettaljat. Ħafna tajdu affarijiet interessanti, ħafna, però għanna u xi limitazzjonijiet fil-ħin tagħna. Issa ħan niftaħ eh, lista tal kelliem man batna mill-ewwel biex nkunu nistgħu nagħmlu ġestjoni tajba tal-ħin. Enti wkoll indikajt? Mela, kollegi, ħanaqra il-lista tal-kellima. U bat naraqa. Mr. Yeah. Just indicate. E, għajdin, għajdun nas ektir ektir titkellmu. Kulħat trid jitkellem. Mela, żewġ minuti l ista maluqa. Ek e jitħol xaħat iħor, appoġġawni, mur sentuhom il-mikrofonu. Ek joġobkom mux iktar minn żewġ minuti, għanna l-votazzjoniet intkom tafu. Għanna votazzjoni twal u detaljati. Nkella ma nkunux, ma jkunux bizzejet. Jek idkom tarqu għabel zoċ minuti jina nirringrazzjakom. Boni l-ewel, grazzi President, grazzi anki dan tar-rapport nħos li li ħafna importanti ħafna. Mm, strutturat tajjeb u kienem u fih rakkomandazzjonijiet soft ukoll għax dawn huma opinjonijiet tal-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali u nħoss li huwa għaktar effokat fuq l poċ eh, tal-Istati membri fil-policies taħħom. Jena nixtieq konċentra fuq żewġ kwistjonijiet. L-ewwel waħda fuq fuq il-data protection u privatezza tal-soċjetà ta' informazzjoni u nixtieq ngħid li huwa importanti ħafna li dawn ir-regoli ta' legalità u neċessità u proporzjonalità eh, li nirrispettawhom. Sfortunatament fil-Polonja eh, fil-leġislazzjoni eh, fuq il-polizija sorveljanza temassa u Eh, kontra terrorizmu, memx eh, lista ta' eh, reati gravi, mem lebda mem lebda evalwazzjoni tal- tal-fin eksante u din hija problema fil-ġestjoni u fil-kontroll ta' dawn l-attivitajiet. U għal din, mux qed ngħid jien illi għaliex jiena ma, ma, ma joġobniex pajjiż, jiena pajjiż nħobbu, imma din hija tendenza, il-problema. il problema bejn is-sekurtà minnaħa waħda u l-privatezza u l-libertà minnaħa l-oħra hija ħaġa importanti ħafna għal ħafna pajjiżi u hemm bżonn analizzawhom dawn l-opinjonijiet u tal-FRA u nagħmluhom iktar trasparenti għaċ-ċittadini issa għandna pro programmi eh, smieħ pubbliku eh, kontra terrorizmu eh, eh u xtat naċħaġa wkoll fuq il- punt li riguarda il-razzizmu, xenofobija u intolleranza. Għaxina naqbel ħafna ma l-ewwel opinjoni f'dan il-paragrafu, f'dan il-parti ta' rapport li rigwarda xi attivitajiet u xi policies f'pajjiżi sfortunatament il-gvern e, iddeċida jala il-kunsil kontra xenofobija u kontra diskriminazzjoni illi kienet il-qalba, eh, kienet l-Aġenzija illi ġabet fl-imkien rappresentanti ħafna istituzzjonijiet u tatum il-possibilità li jaġixxu fl-imkien. Grazzi, Sur Boni. E e Signora Vergia. President. Jena xtaqt l għonet eh, nir-ingrazzja l-rappresentanti tal-Aġenzija, l-kwalità ta' xogħol li għamlu, il-preċizjoni u l-qosor tal-rapport ħadd eh, gost nara fuq l-elementi li zaħqu fuqom fir-rapport ta' din is-sena illi eh, naħseb anki l-ordni waħda tajba illi bija huma prezentaw il-punti tagħhom għadna li l-2015 kienet sena ħażina għaliex naqsu naqset il-protezzjoni ta' drittijiet fondamentali kien hemm kriżi ta' drittijiet fondamentali u tal-valuri tal-Unjoni u naħseb illi aħna f'dan il-kumitat naqblu ma' din id-dijanjosi forsi uh, Jiena l-ewwel punt forsi mhux imma jiena rrid nisħa li hawnhekk hawn problema tal-applikazzjoni tal-liġi internazzjonali u eh, Ewropew fil-kontest tal-politika tal-immigrazzjoni f'ħafna pajjiżi fuq il-kwestjoni ta' non-refulman u eh, tkeċijiet kollettivi li huwa punt ukoll li intom semmejtuh u eh, eh, li dawn jitres qudiem il-qorti dawk li għatwajnuna umanitarja l-immigranti l-pożizzjoni ta' tfal ukoll it-tfal dejjem qegħdin ikunu aktar numerużi li jaslu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea dak qegħdin imutu fil-baħar, ħafna tfal taħt l-età li huma waħedhom u t-tfal dejjem bżon ta' eta iktar bikrija jena kont sallu, għaxarti milu u eh, għalek għallunna propju fuq il-wasliet eh, li kellhom dan l-axar nasab li rridu nisqu fuq dan il-fat. Il-grupp tijaj se u koll eh, jappoġġa din l-inizjattiva. Se ni għafdin kweta xej, Sur President, kontenti li danna qed jissemma fil-rapport ta'kom u il-gwe presidentana waqt il għalimess eh, jitlob il-koordinaturi li joħorġu opinjoni tal-FRA fuq is-sitwazzjoni tal-drittijiet tal-immigranti fil-hotspots fl-Italja b'mod partikolari fil-Greċja, anki fuq detenzjonijiet sistematiċi kemm idumu detenzjonijiet u detenzjoni ta' persuni minuri. Hemm bżonn illi dwa' Eh, joħroġ opinjoni fuq dan is-suġġett u nikkonkludi billi ngħid li parteċipat fil-laqa ta' Pri Sakharov eh, tal-Premju Sakharov il-ġimgħa li għaddiet fejn qalu l-Unjoni Ewropea ta' tisservi ta' eżempju ma naħseb billi sfortunatament għadna l-bot minn dan anzi sejri lura. Grazzi. Thank you. Grazzi. <clears throat> Id-dispjaċini li l-limita għal zewġ minuti ma' emżon namluħ da. Sur Kerkop, grazzi ħafna nifraħ Eh, il personi tal-FRA fuq dan, il-kwestjoniet fuq it-tfal, nishtiq konċentra fuqhom, u interessanti referenzi eh, għal faqar fost it-tfal u jina kontent illi sibna kompromess bejn mm, dawk li jazmu illi il-riżultati materjali huma importanti. U dan huwa bilanċ tajjeb, din hija kwestjoni importanti. Fuq it-trattament speċjali ta' tfalu u s-sistema ġudizzjarja. E, jiena wkoll e, entużjasti li t-tfal ikunu iktar trattati aħjar e, fis servizzi ta' saħħa, speċjalment dawk ta' saħħa mentali, anke jekk ma semmix per xej, imma nħossi li dan huwa importanti ħafna. U nixtieq nagħmel referenza anke għal protezzjoni ta' tfal, kwistjoni tal-internet u tal-kriminalità ċibernetika. E, il-providers u l-kumpaniji tal-internet jiena kont parti mid-delegazzjoni li żjaret e, il-providers fl-Istati Uniti u ma jafu xinu ma responsabilitajtakom tagħhom imma nittama li dialogu bejnietkom u huma Eh, ikunu pozittivi. U l-aħħar kumment anki jirigwarda radikalizzazzjoni. Aħna kollha kemm aħna mħazbin eh, kif iż-żazah jiġu radikalizzati, ħafna drabi ħabba ċirkostanzi soċjali, ħafna drabi ċirkostanzi familjari u ħafna drabi għaliex huma esposti għal-medja u, kif huma esposti anki għall-internet. Eh, Salima punt intkom tħossu illi qed tagħmlu diġà u x'tistgħu tagħmlu ta entkom l-organizzazzjoni biex tħedġu eh, iktar azzjoni minnaħa tal-gvernijiet nazjonali. Kollegi, eh, jina indikajt illi l-lista għal-għanija, jina nifem illi kullħat jishtiq jitkellem, pero ma nistawx għax għanna il-votazzjoni fl-erba kwart. il signor Albiol. Grazzi, l-ewwel jena jiena nixtieq nirringrazzja lill-rapport l-kellim u nixtieq kommenta fuq tliet punti fil-qosor fl-Unjoni Ewropea meluf ta' persuni li m'għandhomx libertà propju minħabba li huma immigranti qed jitolbu l-ażil minkejja l fatt li l-leġiżlazzjoni Ewropea ta' ħaġa differenti ma fil-realtà qegħdin jinżammu f'postijiet li qishom ħabsijiet hemm iktar minn elf tifel u tifla li qegħdin f'din is-sitwazzjoni minkejja l-hemm id-drittijiet tat-tfal tal-nazzjoni nazzjonijiet Unita il-sena li għaddiet l-Aġenzija ħarġet bi studju dwar il-kondizzjonijiet ta' detenzjoni ma' sorta waħda situazzjonijiet marru għallar u minn hotspots saru issa posti ċentri ma' udin u batem Lampedusa u s-seti li f'Melija sejna nishtiq nistaqsija intom kelkomx komunikazzjoni ma' kummissjoni fuq da' suġġett u kif taraw il-fat li din is-situazzjoni sejra għallar issa fuq l-Unjoni Ewropea u Turkija ħafna dubijiet dubji dwar il-legalità tagħhom naħseb li dan għandna nbidlu l wismu ngħidu li hija dikjarazzjoni biex nevitaw il-konsegwenzi ta' trattat kontenuta dan it-tip u jena nistaqsijek l-Aġenzija x'edha tanalizza il ftehim dan il-ftejim u l-konsegwenzi tiegħu u eh, aħna pala gwe kena batna delegazzjoni fi Turkija dak li rajna kien ċar eh, ksur kostanti ta' drittijiet tal-bniedem, deportazzjonijiet ta' persuni li ta' jitolbu l-azil, il-pulizija turka tispara fil-frontieri, fil-frontieri maluqa, u naħseb li l-Aġenzija għandha tkun imħasba fuq din kwestjoni u nixtieq nkunna naf jekk intom se toħorġu xi rapport fuq dan l ftajn bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem li qed eh, naraw u jekk se jkun hemm xi tip ta' element u protesta dwar din is-sitwazzjoni l-aħħar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 Fu il-korp il-ġtiet li se sottitwixxi l-Aġenzija Frontex illum se nivvotaw hawnhekk fuq għafdan il-Kumitat u modell ta' Ewropa Fortizza li qed jissaħħa dejjem jidher li l-Aġenzija se jkollha iktar kompetenzi tagħha li tkun tista' taġixxi b'mod awtonomu għalhekk tkun iktar eh, inqas trasparenti milli hija Frontex bħalissa rridu nkunu nafu jekk l-Aġenzija kienet involuta f'dan il-proċess u kif jaħsbu illi dan din l-entità ix se tef fetwa situazzjoni fuq il-frontieri hawnhekk il-President inter. Dispiaċini, have to stick to rridu nrispettaw żewġ minuti. Nider Miller. Grazzi ta' rapport jena xtaqt namel kumment ġenerali un bat mistoqsija Il-kumment ġenerali huwa li id-dritt, l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali huma atti importanti ta' demokrazija libera, liberali. Hemm eh, ċerti stati li ma rridux demokrazija liberali, irridu nibnu maħna dawn id-demokrazija u f'dan il-każ dawn id-drittijiet eh, eh, jixtiequ jagħmlu ridefinizzjoni tagħhom. U f'dan il-każ irridu naraw x'namlu f'dan il-każ, kif tistgħu tiddeskrivu situazzjoni ta' drittijiet fundamentali f'dawn il-demokrazija eh, neoliberali. U t tini ħaġa eh, l-integrazzjoni ta' Roma. Eh, situazzjoni ħafna għar mill-li kif deskrivejta int. tipi differenti ta' diskriminazzjoni, l-segregazzjoni edukati tal-edukazzjoni, e kien hemm anki proċedura ta' eh, ta' ksur kontra l-Ungerija. Imma kien hemm ħafna sitwazzjonijiet fil rati fil ungerija kif nistaw, x'nist x'istgħu tagħmlu intkom, kif tistgħu tejnuna biex nwaqfu dan. U sur Djurek. Grazie. Direttur, a rapporto għandi din il-mistoqsija. Inti għat illi hemm ħafna intoleranza fl-Europa. Jena ninkwita li intkom ammettejtu l intoleranza kontra l-insara, migranti insara, għax kienem għatti ta' intoleranza kontra taħħom. Smajna fuqom, 15 ilu kienem rapport minn uh, uh, organizzazzjoni umanitarja Open Doors. Mux biss imma dawn l-attivitajiet jimxu anki flimkien ma attivitajiet li huma uh, ksur flagranti kontra l-istat ta' dritt għax l-autoritajiet ma jihdux azzjoni u ma jinformawx il-pubbliku fuq xinu jiġri. Jiena għandi u kol mistoqsija inti ma taħsibx illi meta isu it traġedi fil rotot tal-migrazzjoni ħafna nis, ħafna lufta ta' nis erqu, dawk in-nis illi eh, edin jaqlaw flus fuq dan għandhom jiġu maqbuda u jiġu kundannati mill-qrati internazjonali x'qegħdin jiperikolaw il-ħajja tan-nies hawnhekk. Irridu nifmu illi dan huwa moviment organizzat u din li traġedja umana hija eh, hemm xi ħadd responsabbli għax hemm nies li qed jorganizzawhom daw. Grazzi. Intvelt, grazzi, iktar għandi kumment mill-mistoqsija. L-għonet nir-ringrazzja il-FRA għal ħidma fil-protezzjoni u promozzjoni ta' drittijiet fundamentali u jiena kont qed naħseb meta nħares lejn rapport u rapporti preċedenti li aħna bravi ħafna meta niġu għall-analiżi tal- tal-ksur u namlu lista tal-ksur ta' drittijiet fundamentali, però eh, inħoss li dinja ħaġa li tifrustrani, għax dejjem qed u dejjem il-lista jekk etwal u x'qegħdin nagħmlu fil-fatt, fil-konkretezza. E f'dan il-kumitat aħna dejjem qegħdin nagħmlu proposti, mekkanizmi biex e, e, inkattru il-demokrazija u drittijiet fondamentali u l-istat ta' dritt u aħna kontribwejna anki u jina et naħseb li forsi fratista ikolla rwol mux mhux biss fl-identifikazzjoni tal-ksur ta' drittijiet fundamentali, ma anki tħares lejn l-ostakoli għax qatt ma hemm raġunijiet legali u prattiċi u materjali. e raġunijiet e huma dejjem politiċi għaliex isiru dawn il-ksur. U l-nuqqas ta' rida politika qatt ma kombinazzjoni li dawn il-drittijiet fundamentali jiġu miksurini għaddejjem riżultat ta' politika ħażina. U jiena nistaqsijek fl-analizi u jew fir-rakkomandazzjonijiet tagħkom tistgħux tifukaw iktar fuq kif nistaw insibu iktar appoġġ politiku għal dawn il pajjiżi Grazzi. Signora Ferrero. Grazzi, President. Jien għandi mistoqsija fuq gruppi li mhuwiex imsemmi fir-rapport. ċoj nies li m'għandhomx dokumenti. Dawk inti tkellim fuq dawk li jibqgħu wara li tkun tieħdet deċiżjoni negativa, imma xi ngħidu fuq dawk li eh, għandhom deċiżjoni negativa eh, dawn it persuni li talbu l-azil, però ma xie japplikaw din id-deċiżjoni bil-politika eh, li qed nieħdu ħafna persuni mill-pajjiżi esposti għal gwerra u ħafna qegħdin jintbatu lura. Ir-riskju hawnhekk huwa li se jkollna dejjem iktar. minn dawn in-nies li se jistaħbew eh, persuni li m'għandhomx dokumenti. Dan qed jiġri fl-Iżvezja. Uh, u anki dawn il-persuni li ġejjin minn eh, pajizi esposti għal gwerra jista' jkun li forsi kellhom permess ta' residenza, eh, però mbagħad eh, skadilhom u issa qegħdin jistaħbew. E, irridu nikkonsidraw anki drittijiet tagħhom dawn fil-pajjiżi tagħna. Imma mhux dawk biss li kien hemm deċiżjoni negattiva illi ma ġietx implementata, illi qalulhom le, ġifiri fil-applikazzjoni ta' azil. Anki dawk li kellhom residenza temporanea eh, u għal ħafna snin u huma integrati fis soċjetà u f'ħafna każijiet kellhom tiġġeddidilhom il-permess ta' residenza, però per esempio qed jiġu ħafna nies issa ħafna eh, nies qed jaslu eh, hemm ir-riskju issa li mhux se Eh, mux se jkollhom biżejt jim biex iġeddu dawn id-dokumenti. Eh, irridu naħsbu anki fuq dritti ta' dawn il-persuni. Marju. Grazzi. Jiena l-mistoqsija tiegħi eh, tkompli sokta fuq il-mistoqsija preċedenti għax peress li jessa għadni diskutu il tġdid ta' sistema ta' Dublin, qed naraw li hemmhekk hemm ħafna attenzjoni fuq il-prevenzjoni tal- eh, tal-vjaġġi sekundarji ġol Ewropa għal daqstant x'taħseb il-flefarej fuq il-ċaqliq ħieles libertà ta' moviment Kif nistaw aħna nibbilanċaw dawn il-prinċipi ma' drittijiet fondamentali biex namlu prevenzjoni li dawn in-nies għal riunifikazzjoni familjari ċaqalqu minn pajjiż għal ieħor, x'inhi soluzzjoni għax minn naħa l-oħra qed naraw eh, li eh, fl-Iżvezja u pajjiżi oħrajn li dan il ċaqliq ħieles qed iwassal għal problemi differenti. X'inhija s-soluzzjoni eh, tal-fra? Kif tifima il-fra biex inkunu nistgħu anki nimxu qudiem fuq id-Dublin? Grazzi, nishtiq ringrazzjakom ukoll anki għal rapport interessanti u ġenerali. id data li tajtuna huwa interessanti verament. Grazzi. Post. Grazzi. Jiena wkoll inħoss li dinja dan huwa rapport interessanti ħafna U nirringrazzja l-Aġenzija fuq dak li għandu xjaqsam il-kapitlu 4 fuq l-integrazzjoni ta' Roma. Jina naqbel ma' rakkomandazzjoni ta'kom, però jina nishtiq namel mistoqsija fuq dak li għandu xaqsam ma' situazzjoni ta' Roma. Aħna għedin neħxu eh, fi żmien fejn l-opinjoni pubblika u il-policies u ma kolla kontra dawn il-gruppi ta' minoranza meta wieħed jgħis li hemm ħafna gruppi politiċi issa eh, populisti eh, irridu eh, nerġaw namlu eh, anki, anki il-partiti politiċi tradizjonali qegħdin ibidlu anki l-policy tagħhom. Intkom, xtaħsbu fuq din l-evoluzzjoni tal-politika? Issa hawn miljuni ta' nis illi edin jaharbu mill-gwerer eh, u mill-persekuzzjoni tal-minoranzi mm, u mill-faqar miljoni ta' persuni u xieħut minnom ma jisibux trattament taħjar in ħafna stati membri tana. ħafna minn dawk li ħarbu mill-gwerer eh, tal-Balkani illi huma klandestini u m'għandhomx eh, karti u qed jirriskjaw li jerġgħu jintbatu lura. Nitkellmu fuq kollha li fuq ir-Roma. U mbagħad hemm il-problema ta' dawk il-nis li m'għandhomx dokumenti. Eh, eh, kif nistgħu defendu minn dawn id-drittijiet tal-apoliti? Hemm ħafna anki ħafna Roma wkoll fosthom dawn in nis minar dokumenti mħabba l-gwerer fil-Balkani. U għax eh, imħabba anki il-bidla ta' frontieri fir-reġun tal-Balkani. Eh, x'nistgħu nagħmlu aħna f'dawn is-sitwazzjonijiet? Um, las eh, issa l-aħħar kellim. Grazzi. Nitlob skuża li wasaltalt ma mħabba l-ajruplan li wasaltalt. Fuq dan il- fuq dan il-rapport e, e, e, intkom tkellimtu kol fil-paġna 22 fuq l-Eurodac. U intkom edin tajdu illi il-pajzi membri irċevew kol um, ehm, informazzjoni illi ettajt illi ħafna minn dawn ir-rifuġati illi jiġu fl-Europa għandhom jirċevu ktar informazzjoni, irridu nispiegaw l għom għanix noħdulom il-marki ta' swaba u dawn il-problemi kollha. U nishtej nkun naf illi f'din il-lista li għandkom ta' dawn id-drittijiet, jekk inkludejtux ukoll informazzjonijiet oħrajn. E, dina hija sempliċement komunikazzjoni li tagħtu l pajzi membri u dan kollux. Grazzi. Tajet, ma nista' nisma' minn sur u fl-arti biex jagħti risposti l-iktar affarijiet importanti għanna sal-erba u kwart biss għax għanna l-votazzjonijiet wara. Grazzi. Certainly, Mr. Chair. Grazzi, President, namel mill-aħjar. Il-kollega tijaj Sajden Sika mbatti konkludi l ewwel net fu il-mistoqsija li għamel is-Surboni Jiena ma stajċ nidħol fid dettalji li huma speċifiċi għal kull pajjiż imma xorta rrid narraf li u l-Kumitat li aħna se noħorġu b'rapport u analiżi ieħor dwar is-sitwazzjoni ta' sorveljanza fl-Unjoni Ewropea li jiffoka propju fuq l-applikazzjoni tal-liġijiet li forsi jkun ta' interessa likom. Is-Sinjura Verġa semmet ħafna punti dwar ir refugġati li semmewhom ukoll mbagħad ħafna eh, membri oħrajn tal-Kumitat. L-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali taqbel illi dinja krizi qawwija eh, tal-drittijiet tal-bniedem li titlopazzjoni minn kulħadd anki minn għandna u aħna hekk qed nippruvaw nagħmlu anki għaliex eh, aħna għandna l-ewwel field team temporanju li għatkelna li qed tipprova tagħti assistenza lill-Aġenziji Ewropej f'dan il-qasam dwar l-opinjonijiet fuq id-drittijiet fondamentali fil-hotspots. Issa jekk il-Parlament iqis illi l-Aġenzija tista' b'xi mod tgħinu biex fassal din l-opinjoni aħna qegħdin a dispożizzjoni tagħkom. U Sur Kirkhope tkellem dwar il-problemi ta' tfal u s-saħħa mentali, da mhux inklużi hawnhekk, imma il-materjali li se noħorġu din is-sena se sib ħafna informazzjoni, ħriġna rapport speċjali fuq is-sitwazzjoni tas-saħħa tal-immigranti xarejn julu li qal li kwistjonijiet tal-problemi tal-saħħa mentali huma fost dawk il-problemi li iktar serji li jridu jkunu indirizzati fuq ir-riski li eh, qegħdin jiffaċċaw it-tfal online u fil-pjattaformi oħrajn. Hemmhekk it-teddida drittijiet eh, tal-bniedem u il-mod kif il-pjattaformi soċjali jistgħu jsaħħu drittijiet fondamentali u drittijiet tal-bniedem eh, se tkun diskussa minna u ftit ġimgħat oħra bat il-kwistjoni ta' detenzjoni Eh, li semmet il-Sinjura Albion li saqsitna x'qegħdin nagħmlu aħna hemmhekk fil-postijiet fejn il-persuni qed jinżammu aħna nżuru gżejjer Gregi ta' spiss b'tim żgħir ħafna li huwa bbażat fil-Greċja. Aħna qegħdin nagħtu pariri lill-awtoritajiet u l-Aġenziji tal-Unjoni eh, dwar kif huwa l-aħjar mod kif wieħed jevita li jkun hemm ħsur ta' drittijiet fondamentali aħna se naħdmu wkoll mal-Frontex illi għandna relazzjoni ta' xogħol eċċellenti magħhom. Is-Sur Nida Müller semma ħafna punti illi kieku nistgħu nibdew eh, dibattitu twil ħafna fuqhom ma tistax tiġibhom fuq fuq, imma aħna kemm eh, eh, qed naraw l-emerġenza ta' demokraziji liberali x'nistgħu nagħmlu aħna ikonna ngħidu li dejjem rridu morru lura l-obbligi li ħorġu mit-trattati. L-obbligi li ħorġu mit-trattati ma jinbidlux alla volja jinbidlu eh, tinbidel il-politika tal-istati membri, il-Roma u d-diskriminazzjoni semmit mis-Sur Nidamo, Signora Post u oħrajn. U jiena irrit ngħid li l-Aġenzija Drittijiet Fondamentali tifhimha din is-sitwazzjoni tar Roma hija skandlu għall-Ewropa mistħija u aħna qed nippruvaw nagħmlu da kollu li nistgħu fil-mandat tagħna bażi tal-liġi biex nappoġġaw it-twettiq ta' drittijiet fondamentali tal-komunitajiet Roma ikunu fejn ikunu. U għawnek ninkludi u koll il-komunità li tivvjaġġa apparti ir-Roma. Mbagħad fuq l-intolleranza lejn minoranzi insara, irrispettivament mill- Eh, grupp li jkun grupp reliġjuż li jirċievi trattament uh, inġust. Uh, aħna rridu niżguraw illi id-drittijiet ta' kulħadd ikunu mħarsa huma minn huma u l-sur Jurek irridu illi il-liġi ta' il-liġi kriminali tittuħu pożizzjoni soda kontra il-kontrabandisti. Imma l-kontrabandisti ma rridux nħaltu ma l-immigranti u ma l-oħrajn. Is-Sinjura Intervelt semmit ħafna punti u jiena rrid nifoka fuq l-istedina li għamlet dwar għal kif nisa nistaw nidentifikaw l-ostakoli li waslu għag ksur li huma dejjem riżultat tal-politika. Iva ħafna drabi huma riżultat ta' politika, imma kultant huma jirriżultaw minn nuqqas ta' arfin, nuqqas ta' sensitivita, nuqqas ta' mod kif japplika dritt tal-bniedem f'kuntest u nuqqas ta' riżorsi. Aħna nippruvaw niġbdu attenzjoni għal dawn id-dimensjonijiet kollha u sa fejn nistgħu nippruvaw naħdmu sabiex natu servizz lilkom. U x-xogħol essenzjalment huwa preventiv li sfortunatament mhux faċli li wieħed jirrapporta fuq u faċli li wieħed jgħid x'ma sarx, għalhekk sfortunatament ir-rapporti tagħna dejjem eh, jiffokaw fuq il-vjolazzjonijiet u l-ksur. Is-Sinjura Valero tkellmet dwar l-immigranti li m'għandhomx dokumenti u l-komplessitajiet kollha li jinqala meta n-nis ikunu integraw ruħom sew mbagħad jintbagħtu lura. Dan huwa qassam kompless ħafna għaliex għal futur ta' kull immigrant irrid ikun hemm e, e, tweġiba għal persuni individwali ma nistawx ikonna soluzzjoni waħda għal kulħadd, irridu nqissu l-każ ta' kull individwu. Mbagħad kien hemm mistoqsija fuq ir-reviżjoni tar-regolament ta' Dublin dan huwa qassam kompless fejn aħna kieku nixtiequ illi konna l-opportunità li nagħtu opinjoni formali lill-Parlament jekk jitlobna nagħmlu dan lesti li nagħmluh U fl-aħħar net is-Sinjura von Kaufman fuq l-Eurodac. Jiena sfortunatament ma fimtiex il-mistoqsija tiegħek imma lest ukoll li niddiskuti maħab mod bilaterali. Issa nagħti il-mikrofonu l kollega anzi lura l President. Anzi l President tal-FRA. Mela, jiena nixtieq l-ewenet nirringrazzjakom għal kommenti rilevanti ħafna li għamiltu fuq id-drittijiet tar-Roma jew fuq id-drittijiet tat-tfal jew fuq id-drittijiet tal-minoranzi insara. Aħna se nkomplu nirriflettu dwar dan kollu li għattulna u fil-bord ta' tmexxija aħna eh, dak li tajdunna unnek fil-dibattiti ndaħlu għan fil-diskussjoni tagħna nibqgħu nirriflettu fuq dak li tajdunna intom. It-tieni net l-applikabilità u l-aċċess għal l-opinjoni tagħna dan propju fil-qalba ta' dak li qed naħsbu li riflettu fuq aħna qegħdin nippruvaw noħolqu livelli ġodda ta' tfassil ta' politika livelli ola li dan huwa punt importanti wkoll u jiena mbagħad rajt li kien importanti ħafna dak li intom għattu dwar ir rida politika u iva mella maħna ma nistawx nillimitaw ruħna li nipuntaw sebajna lejn il-ksur li jisir, aħna f'din il-publikazzjoni ridna sempliciment nuru eżempji ta' prassi tajba fil-ktib. U nittama li dan huwa pass pozittiv, l-ewwel pass pozittiv fil-qoddim u aħna għandna bżonn iva naqbel magħkom ta' dibattiti politiċi il-konferenza li semma direttur il-Fundamental Rights Forum li se jsir dal-waqt intom uh, mistiedna aħna għanna bżon iva ta' dibattiti politiċi naqbel ma'kom u grazzi għal din id-diskussjoni. Il-President Iva, grazzi ħafna li l-kom il-koll u anke l personal tal-Aġenzija ta' Drittijiet Fondamentali għal dan il-rapport. Nirringrazzja l-membri li għalla volja fiftit ħin irnexxilkom eh, semmu l-punti li huma l-iktar relevanti u anki dwar il-mod kif aħna għanna nużaw l-FRA b'mod iktar proattiv forsi ikonna xi darba l-opportunità illi nerġaw nkomplu niżviluppawhom dawn il-punti forsi wkoll ikonna eh, l-opportunità illi nkomplu naħdmu fuq. Grazzi ħafna ta' disciplina li urejtu, issa jekk nitlobkom illi toħorġu il-karti tal-vot tagħkom għaliex se nibdew nivotaw fl-erba u kwart, bħalma forsi diġa rajtu għanna ħafna voti u bejn issa u s-sitta u kwart irridu nallokaw dan il-ħin għal votazzjoni għalek jekk joġobkom kunu lesti colleagues first. I'm just addressing... Kollegi, l-koordinaturi qed inkellem issa, il-membri kolla u il membri sostituti u ma kolla unek u li niżguraw li kulħadd għandu il-karta tal-vota kieġobkom u runi li danu għaminnu. Yeah. You're fine, but so. If you could all be seated, thank you. Jekk joġobkom, ħudu postkom issa? Okay, we're going to be... Tajjeb, mela ħalli nibdew bil-vot, u vot komplikat, mux ħazin, u jekk għandkom xi tħassib fuq xi ħaġa għajdu li mill-ewwel. Mela, se nibdew bil-punt numru 9 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament fu regolament 863 l-2007 u deċiżjoni tal-Kunsill 2005. Artist, pa, Artist Fabrics huwa rapporter nibdew bl-emenda 3 l-votazzjoni miftuħa. L-emenda 103 l-votazzjoni miftuħa. Oh, three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 Ullu dejkom tajjeb għanna membru wieħed tal essenti li qed eh, jolli idej minn flok ma jivvota b'mod elettroniku. Votazzjoni magħluqa ma' deċ emenda 102 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma' deċ L-emenda 104 votazzjoni miftuħa. L-emenda 104 u 263 on blok votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Mela naddu għal kompromess orizzontali numru 1, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kompromess orizzontali numru 2 mill-Kumitat ta' Trasport. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Il-premessa eh, 2 l-emenda 1-2-2. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet l-emenda 208, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet l-emenda 220, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet L-artiklu 5, paragrafu 1, l-emenda 3, 1, Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 7, 9, 4. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Kompromess fuq l-artiklu 1, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess fuq l-artiklu 2, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 2, 4, 9 u 2, 5, 3 on blok. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddewx. L-emendi 2, 5, 0, 2, 5, 1, 2, 5, 2. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddewx. Lemen emenda 11 mir-rapporter votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 260, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 261, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess fuq l-artiklu 3, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess fuq l-artiklu 4. Le, l-emenda 275, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess fuq l-artiklu 4, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 2-8-6, votazzjoni miftuħa. 2-8-6. Tazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess fuq l-artiklu 5. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 3-4-0. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa maddeċ. L-emenda 3-4-2, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 12 mir rapporter votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, kompromess fuq l-artiklu 6, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet. Kompromess fuq l-artiklu 6a l-ġdid. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess fuq l-artiklu 7 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tan għadda koll. Emenda 3, 7, 4. Votazzjoni miftuħa. 3 374. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 395. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet l-emenda 405, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit emenda għafet għafet 32 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx l-emendi 416, 417, 418 għan blok flimkien Le, 416 u 417 unblock, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, l-emenda 418, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess fuq l-artiklu 9, votazzjoni miftuħa closed. Votazzjoni maluqa. Kompromess fuq l-artiklu 10. Closed. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 427. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddeċ. L-emenda 448 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Emenda 458 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Maddeċ, Kompromess fuq l-artiklu 11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit l-emenda 4-7-4, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, kompromess fuq l-artiklu 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess fuq l-artiklu 13 fuq l-ewwel parti vot maqsum. L-ewwel fuq il-kompromess li jibda and third countries. Votazzjoni maluqa. Għaddit. u t-tieni parti tal-kompromess il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda u koll l-emenda 5-6-1. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ kompromess fuq l-artiklu 14. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddet. Kompromess fuq l-artiklu 15. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 592. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 596. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddeċ. Kompromess fuq l-artiklu 16, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda l-emenda 601, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Kompromess fuq l-artiklu 17. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 607. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 612. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit L-emenda 617 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ l-emenda 627 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ Kompromess fuq l-artiklu 18 l-ewwel parti, parti A, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Għaddit il-parti B, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għada miftuħa. Votazzjoni maluqa issa. Maddeċ. kompromess fuq l-artiklu 19, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit l-emenda 694, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit l-emenda 43 mir-rapporteur votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet l-emenda 698 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ l-emenda 696 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ l-emenda 6-9-7. 6-9-7. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit l-emenda 6-9-9. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ l-emenda 700. Votazzjoni miftuħa. Tazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 701, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 702, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 703, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Maddeċ, l-emenda 704, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, l-emenda 706, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, ħanaddu għal Budget erba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet l-emenda 707, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, emenda orali. Se nivotaw issa, votazzjoni miftuħa. Emenda orali minn Monika Holmeyer. Votazzjoni maluqa. Maddeċ, issa budget 5. Budget 5, votazzjoni miftuħa. Closed. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Kompromess fuq artiklu 24, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess fuq artiklu 25, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 726 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Matiċ. Kompromessu artiklu 26. L-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda sebo, votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Ma ditx. Kompromess fuq artiklu 27, votazzjoni miftuħa. Maluqa? għaddit. Emmenda 756 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Emmenda 757 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Kompromess fuq artiklu 28 votazzjoni miftuħa. maluqa. Għaddit. Kompromess fuq artiklu 29, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess fuq artiklu 30, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit, kompromess f'artiklu 32, eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit, kompromess f'artiklu 33, votazzjoni miftuħa. votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 807, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, kompromess fuq artiklu 34, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, kompromess fuq artiklu 35, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, emenda 833, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni madwa. Għaddit. Emenda 835, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni madwa. Maddiċ. Emenda 839, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni madwa. Għaddit. Kompromess f'artiklu 36, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 861, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Emenda 862, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Kompromess fuq artiklu 37, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 865. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, kompromess f'artiklu 38, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess fuq artiklu 39. Votazzjoni miftuħa. Artiklu 39. Votazzjoni maluqa. Addit. Kompromess fuq artiklu 41. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Addit. Emenda 888 anzi 883 taqa, mela 896 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mandiċ. Kompromess fuq artikli 44 u 45, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess fuq artikli 46 sa 49 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit, emenda 9 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 920 votazzjoni miftuħa. maluqa ma ddiċ. Emenda 9-2-1 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma Kompromess fuq artiklu 51 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess fuq artiklu 52 l-ewwel parti Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess fuq artiklu 53. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 960. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 967 u 978 huma identiċi Għajt il-President, anzi, 967 u għafet 69, identiċi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 976, votazzjoni miftuħa. Maluqa. maddiċ. Emenda 978 u 979 huma identiċi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. ditx. kompromess fuq artiklu 54, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 994, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Disa emenda 995 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 996 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Budget dissa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda dissa, dissa, dissa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess fuq artiklu 60, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Għaddit. Kompromise fuq artiklu 61, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Affett 76, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda fata votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 1020, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess fuq artiklu 36, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 1027, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess fuq artiklu 67, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess fuq artiklu 68. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess fuq artiklu 69. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Kompromess fuq artiklu 70, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 1084, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 1087, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Emenda 1090, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess f'artiklu 71, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess f'artiklu 72, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa Għaddit. Emenda wieħed wieħed tlieta disa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma emenda wieħed wieħed erba' zero, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma emenda wieħed wieħed ħamsa ħamsa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess fuq artiklu 74 jikkorreġi ruħu l-President kien għal 47 qabel. 74. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda wieħed wieħed 86 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma ditx. Kompromess fuq artikli 75 sa 78, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess fuq artikli 79 sa 82, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 105, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 106, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess fuq premessa 2, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda wieħed wieħed tlieta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni madwa. Maddiċ. Emenda wieħed wieħed tminja, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda wieħed wieħed sitta. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, emenda wieħed wieħed seba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, kompromess fuq promessa ħamsa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, emenda wieħed tnejn erba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ emenda wieħed tnejn ħamsa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Kompromess fuq premessa seba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda wieħed tlieta tnejn, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, kompromess fuq premessa d-dissa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, emenda wieħed li ta' tminja, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, emenda wieħed li ta' dissa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda wieħed erba' zero. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, emenda wieħed erba' tnejn. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, emenda wieħed 4 3 er- erba' tlieta. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ditx, emenda wieħed erba erba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ditx. Emenda wieħed erba sitta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 145. Anzi, President jiskuża ruħu. Ser morru issa għal 149 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, kompromess fuq premessa 14, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Kompromess fuq premessa 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess fuq premessi 16 u 16a il-ġdid. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess fuq premessa 17. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, kompromess fuq premessa 18, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit, kompromess fuq promessa 20, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit, kompromess fuq premessa 21, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit emenda wieħed disa tnejn, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, emenda wieħed disa erba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda wieħed disa tlieta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess fuq premessa 22, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda wieħed disa sitta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess fuq premessa 23, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess fuq premess 24, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess fuq premessa 25, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 209, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma Emenda pesh erba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma Emenda pesh ħamsa pex, jgħid il-President, il-Komitat dwar is-sajt, insomma. Pex kelli ngħid. U t 1 0 dan huma identiċi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Kompromess fuq premessa 28, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Kompromess fuq premessi 28 A ġdida, 28 B ġdida u 29. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 221. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. maddiċ. Kompromess fuq premessa 30, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Kompromess fuq premessa 31, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Kompromess fuq premessa 33, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Budget 2, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 2-2-9, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess fuq premessa 39, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Għanivvotaw fuq il-test e kif ġi modifikat il-votazzjoni finali se tkun waħda nominali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 40 favur, 10 kontra, 5 astenzjonijiet. Il-votazzjoni fuq id-deċiżjoni fuq il-ftuħ tan negozjati u il-mandat ta' tim ta' negozjaturi, il-vot kien wieħed ta' maġġoranza assoluta membri tal-libe. Il-votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa għaddit 44 favur, 9 kontra u tinżewġ astensjonijiet. Awguri li rapporter. Colleagues, give your hands a bit of a... Give your hands a bit of a... Kollegi, striħuftit ftit qabel għal-votazzjoni li jmiss, imma kieġobkom ibqawem. Okay, that's good. Have you got one? The whole thing is? Yeah, this one, yeah. yeah. Colleagues, let's. Um, is everyone feeling robust? Have you all got your voting list? Jek edin tħossukom saħħitkom nistaw nkomplu bil-votazzjonijiet. Ma mela resta se nivvotaw fuq il- Opinjoni tal-Kumitat tal-Libe u għal-Komitat tal-Budgets u l-preparazzjoni tal-revizjoni post-elettorali. U rapporterja Laura Aġea. Emenda numru 1. Kulħat lest. Mela le, mux l-emenda wieħed, il-kompromess wieħed. Natikom moment biex tpoġġu bil-edha. Kollegi nitlobkom tpoġġu. Mela, il-kompromess, l-emenda ta' kompromess numru wieħed. votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda l votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. ma għaddiċ Emenda numru 7, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess numru 2, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 17, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 18, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni Għaddejt u kol. Kompromess numru tlieta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa. Għaddejt. Kompromess numru erba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa. Għaddejt. Emenda 27, votazzjoni elettorale. Votazzjoni manuale. Għaddit. Emenda 28, votazzjoni elettorale. Votazzjoni manuale. Għaddit. Emenda 29, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuale għaddit. Kompromess numru 5 u attenzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. vota fuq test kif ġen nibdulu. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. 41 favur 4 kontra u 6 astenzjoniet. Nifirħu l-rapporter. Issa nivutaw għall-iskambju ta' informazzjoni um, if you listen carefully, the next point in the agenda is the vote on the... Mela, il-pont li jmiss e a proposta ta' direttiva li temmenda il-deċizjoni AFAS 315 tal-2009 fuq l-iskambju ta' informazzjoni ma' pajizi terzi ma' ċittadina u fuq dak li għandu xieqsam mal-ekris u nisostitwixu il deċizjoni tal-Kunsill 316 tal-2009. Nistaqsi jekk il-rapporteri jixtieq jitkellem le mela il-kollegi għajdunna issa jew nistaqsi direttament lir-rapporter. jekk il-membri jappoġġawx dan kellna proposta biex namlu vot eh, votazzjoni nominali minnaħa tal-IPP. Il-rapporter jaqbel ma din it-talba u intkom tappoġġaw għadi anki minnaħa tal-ħodor em talba l-emendi 36, 45, 55 u 52 Ma mela nidkom taċċettaw u nistaw nibdew bil-votazzjoni. Anki votazzjoni nominali kif għadna. Mela nibdew bil-kompromess numru 8. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-waqa. Għaddit. Kompromess, emenda ta' kompromess 8 A, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit din ukoll. Mela, emenda ta' kompromess 8 B, vot maqsum, niputaw fuq l-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Issa naddu għall-emenda 36, votazzjoni riftuħa. Votazzjoni nominali. L-emenda 36 Imħabbar ir-riżultati tal-vot flow il-parti naddu direttament għall-emenda 36. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 39, votazzjoni miftuħa. Skużawni kollegi, mela mux se namlu l-emenda 39 imma se namlu l-ewwel 37 u 38 identiċi. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 14 u 41 li huma identiċi da u kol. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. Emenda 43, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa għaddit. Emenda 44, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Emenda 46, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Amenda 47, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Amenda 49, votazzjoni miftuħa. għamil zballi għajt il-President. Eh, l-emenda 49 d-dieċ, mela skużawni dan il-vot aħna nikanċellaw u nivvutaw fuq l-emenda 50, il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. The vote is closed. That is carried. Votazzjoni maluqa għaddit. Emenda 52, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni nominali. Emenda 52, votazzjoni nominali, votazzjoni maluqa. Għaddit 53, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, emenda 54, votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 55, votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Amenda 16, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, emenda 17, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 57, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Mm, emenda 18, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddit. U emenda 17, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddit. Emenda 58 u 59, identiċi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda ta' kompromess numru 9. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa n-emenda numru 1 eh, tal-premessi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda ta' kompromess numru 8, votazzjoni miftuħa. Closed. Carried. Compromise 2. The vote is open. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, emenda numru 4, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, eh, emenda numru 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit, emenda ta' kompromess numru 3, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit, emenda 25, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 6 u 20, votazzjoni miftuħa. Ma nivvotax il-kompromess numru 4 għax ġita adottata l-emenda 36. Melissa qed nivutaw fuq l-emenda 26 u għala għandna l-votazzjoni. U di għaddit. Mela. kompromess, emen, emenda ta' kompromess numru 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, tiri parti, votazzjoni eh, miftuħa. votazzjoni nuqa. Ma għaddejtu ukoll emenda ta' kompromess numru 6, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni nuqa. Għaddejt. Emenda 30, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni nuqa. ma ddiċ. Emenda 31, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma ddiċ, emenda 32, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda numru 10, votazzjoni miftuħa. votazzjoni marruħa. Għaddit. Għanda numru 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddit. Emenda ta' kompromess numru 7, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddit. Vot tal-aħħar Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa. Għaddit 45 a favur 2 kontra u 4 stenzjoniet.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 Il-protokoll biex neliminaw il-kummerċ illegali tal-prodotti ta' trabok, ta' tabak, skont il-konvenzjoni WHO fuq il-kontroll ta' tabak. Il-rapporter Martina Anderson. Mawx emendi, għanna emenda wahda. Le, nibda emenda. Mela l-vot vot wieħed. Skużawni jitlob l skuża il-President. Mela vot ħari, vot eh, wieħed, eh, vot azzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddiet 47 favur wieħed kontra u żewġ astenzjonijiet. Issa l-vot li miss format uniformi għal viza il fuq il-ftuħ ta' negozjati istituzjonali u kompożizzjoni ta' tim ta' negozjar. Rapporterja Silvia Ivon Kaufmann. Vot wieħed biex niddeċidu li nibdew negozjati. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluħa? għaddit 46 favur 3 kontra u żewġ astenzjoniet. Issa ra il min se jkun parti mill mill-tim eh, ta' negozjar. Silvia Kaufman, rapporter, Shadow Rapporter għall-IPP Petri Savarma, għall-ICR Timothy Kerkop, għall-Alde Gerard Depre u għall Bue NGL Kostas Krizokonos u xadew rapporter għal ħodor Bodil Valero u xadew għal IFDD e u Beatrix von Stor. Grazzi kollegi. U issa il-dokument ta' vjaċ għal ritorn tal- ċittadini ta' pajizi terzi e, e, illi qegħdin illegali fil-Unjoni Ewropea, anke għonek għanna vot singolu. Skużami, jgħid il-President. I think so, but we need to be sure that who is here to assist you.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 għanna kompromess orizzontali. The First Amendment is a horizontal compromise, the vote. il votazione miftuħa. Votazione maluqa. Il-votazzjoni maluqa. That is carried.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 Naddu sa l-emenda numru 20. Mela, l-emenda 20. Votazzjoni miftuħa. Amendment 20, colleagues. The vote is closed. The vote, oh wait a minute, the vote is closed. Votazzjoni maluqa. Tittaċa ħagġa, njura Verġa? Oh, you wanted to say something before the vote? Tixtieq tgħid ħagġa ħaġa qabel. Iva, President, jena rrit eh, sempliciment niċċara xi li din l-emenda kienet miktuba ħazin u eh, ġet inkluza bizbal fl-emenda ta' kompromess u eh, dinja fuq il-rispett tal-Konvenzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq id-drittijiet tal-bniedem. Għallek, Iva, jiena irrit, għetnara eh, li kullħat għandu l-buttuna ħamra t-xalli ġifiri kullħat huwa kontra il-Konvenzjoni Ewropea fuq id-drittijiet tal-bniedem. Yeah, we'll, we'll vote on We'll vote on 30 when we reach it, but I did ask if you want. Nivotaw fuq il emenda 30 meta naslu għalija, ma jena tlabtek, saqsejtek jek trix titkellem. Mela, Issa qed nagħmlu 20 u 21 bħalissa. u l-votazzjoni fuq 20 mela. Ma ddiċ. Issa l-emenda 21, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Anki din ma ddiċ. Il-kompromess numru 13, eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 12, il-votazzjoni miftuħa. ma ddiċ. Issa l-emenda 75, 74, jikorreġi riħu. Emenda 74, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddit Eh, kompromess numru 14, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit, it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit, Amendment 80, the vote is open. Amenda 80, il-votazzjoni miftuħa. Amenda 80. The vote is closed. Il-votazzjoni maluqa Amenda Emenda 87, votazzjoni miftuħa. votazzjoni marruqa. Għaddiet. Kompromess 15, votazzjoni miftuħa. Mela, kompromess 15, votazzjoni miftuħa. votazzjoni marruqa mandiċ. Menda wieħed design votazzjoni miftuħa. 91. Votazzjoni marruqa. That is rejected. Amendment 46. Amendment 46. Ma diċ, l-emenda 46, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa Maddiċ. Emenda 18, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda design, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 92, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 16, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma għaddiċ. Emenda 94, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma għaddiċ. Kompromess numru 16, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiċ. Emenda 19. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Għassanna il premessi kompromess numru 1, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess. Emenda 22, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 25, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess numru 2, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Amenda 28, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit emenda 29 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Diċa minnija però nistaw nġunum namluħa l-emenda 13 għax il-Signora Verġa talbet Eh, emenda orali fuq l-emenda 30 u għotat t spiegazzjoni taħħa. U issa qed nivutaw fuq l-emenda 30. Votazzjoni maluqa. U għaddit. Kompromess numru 3, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet. Kompromess numru 4, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Carried compromise 5, the vote is... Għaddiet, kompromess 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet il-kompromess numru 6, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit. Emenda 41 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Emenda numru 4, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess numru 7. Lower parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit Tani parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluħa. Għaddit. Amenda 42. Emenda numru 5, vot maqsum l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluħa għaddit, tini parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Amenda 47, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Kompromess numru 8 L-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 52 votazzjoni miftuħa votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 54, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma għaddiċ. Emenda 53, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 55, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Votazzjoni maqsuma fuq l-emenda 7, l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma Tini Tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma Kompromess tisa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-emenda 57 votazzjoni maqsuma fuq l-emenda 57 fuq l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Maddeċ. Par tini parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Amenda 8, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Emenda 9. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 59. Votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa, maddiċ, Menda 60 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 60 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 62, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 63, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 10, votazzjoni miftuħa. Kompromess 10, votazzjoni maqsuma. L-ewwel parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiex. L-emenda 64, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Ma deċ. L-emenda 65, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 68, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 12, vot maqsum fuq l-ewwel parti, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Melissa, se nivvotaw fuq il-test kif ġie emendat, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Għadda, U l-vot fuq deċiżjoni fuq il-teħita deċiżjonijiet mit-tim ta' negozjati, vot maġġoranza assoluta l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Uġġiet adottata 35 vot favur, 3 kontra u 3 astensjonijiet. Nifirħu l-rapporter.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 We have one more, <coughs> colleagues, we have one more item of business. Legi għad baqanna punt wieħed fuq l-agenda tagħna. So colleagues, we're going to take a final um, item of business. Kollegi, l-aħħar punt fuq l-agenda tana, il-punt numru 11. Le, mhux votazzjoni din, issa punt ieħor fuq l-agenda separat. Kollegi, bir-rispett ta' rapporter ta' dan il-punt li mis, nishti illi jekk joġobkom jekk se toħorġu minn ġol kamra tuħorġu bil-kwiet. Għanna il-punt numru 11 lejn is-sistema definittiva tal-VAT il-ġlieda kontra l-frodi fil-VAT. Il-rapporter għall-opinjoni Juan Fernando Lopez Aguilar li se jipprezenta la bozz tal-opinjoni tiegħu rapport ta' inizjattiva ta' ikon fuq il-modi kif aħna nistgħu nixbu sistema tal-vat definittiva u niġġieldu kontra il-frodi fil-vat. Jekk joġobkom, sinjuri kwieti, jekk għandkom titilqu ħorġu bil-kwiet. Fernando, you have the floor. Juan Fernando. Yes, thank you, Chair. Grazie ħafna, President Iva, naf, naf illi l-koll għajjena wara dik il-seduta tal-votazzjoni twila li kena imma jekk permettu li tuni ftit minuti sabiex naqsam mal-membri li għadhom hawnhekk xi ftit kummenti fuq il-punt illi qed niddiskutu fuq file li huwa tassew importanti għaliex huwa dak illi uh, jindirizza il-liġi kriminali fit-tfassil tagħha l-isem ta' direttiva PIF, jiġifieri direttiva dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarja tal-Unjoni Ewropea permezz tal-liġi kriminali għanna rezoluzzjoni u aħna inna naħdmu fuq għal bosta snin xogħol li għadu pendenti mill-mandat li għadda u eh, għadna dejjem bih, għadna ma kompletajniex ix-xogħol, għad baqax isir, ix-xogħol għadu mhux mitmum il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea tafu li huwa element importanti ħafna tal-politika tal-Unjoni Ewropea biex issaħħaħ il-konfidenza ta' ċittadini b'mod ġenerali u tiżgura illi flusom jintużaw kif imiss. Jena naf li il-fiduċa fl-Unjoni Ewropea edha tonqos u wila tonqos għal bosta snin. Għalhekk irridu nżommu f'moħħna illi dan huwa strument li permezz tiegħu nistgħu nirbħu lura ftit minn dik il-fiduċa li ntilfet skont l-Europol bejn 40 u 60 biljun euro ta' vat jintilfu minn kull sena, eh, kull sena minħabba il-kriminalità organizzata u għalmenu 2% ta' dawn li gruppi eh, iwet u 80% tal-ekkim sejħa carousel fraud, jġifiri frodi serja fil-vat ta' natura transkonfinali dan huwa l-elementi li għanna nifokaw fuq. Irridu nifokaw fuq frodi serja fil-VAT ta' natura transkonfinali. Is-sitwazzjoni hija iktar u iktar kera meta wieħed iqis il-kriżi ekonomika u soċjali li għaddejna minnhom minna dawn l-aħħar din l-aħħar dawn l-aħħar snin għaliex dawn il-flus jistgħu jintużaw biex insaħħu l-ekonomiji tagħna xaħġa importanti ħafna negozjati bejn il-Parlament u l-Konsil fuq id-direttiva dwar protezzjoni tal-interessi finanzjarju tal-Unjoni Ewropea l sejħa direttiva PIF huma għalissa iblokkati. Inna f'dan l-imblokk issa għal żmien twil iż-żejjed u wieħed mill-punti huwa propju l-inklużjoni fid-direttiva tal-VAT fl-ambitu tad direttiva kollha kemmi Dan huwa mitlub mill-Kummissjoni u mill-Parlament. Jiġifieri li ninkludu il-VAT fl-ambitu ta' din id-direttiva PIF, imma hemm reżistenza minn maġġoranza tal-Istati membri fiħdan il-Kunsill minkejja il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. Zommu eh, f'moħħkom il-każ Tariko u tmin każijiet oħrajn li qegħdin qudiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u hemmhekk mill-2015. li juruna illi il-VAT għandu jkun użat bħala rizorsa tal-budget tal-Unjoni Ewropea. U ikon fassal rapport lejn sistema direttiva tal-VAT u l-ġlieda kontra il-frodi tal-VAT. Libe u kont u ma' u koll assoċjati dal rapport skont il-regola 54 tal-regoli tal-proċedura. Għalek, għal kwestjonijiet li għaw taħt il-kompetenza tal-Kumitat tana, jiena tal-fema bħala rapporter għal kumitat Libe illi għanna intennu l-op l-opinjoni li se joħroġ il-Komitat Ekon dawn il-punti li jagħmlu taqsira tal-pożizzjoni legali, l-inklużjoni tal-VAT fl-ambitu tad-direttiva PIF, dak it-tieni illi konna eh, EPO l-Uffiċċju tal-Prosekutur eh, Pubbliku Ewropew li kun jista jagħmel l-istħarriċ u l-inkjesti meħtieġa dan skont il-pjan oriġinali li kenna l-iżvilupp ta' direttiva PIF bħala eh, l embryum ta' direttiva PIF sabiex tkun tista' tagħmel dak li maħsuba biex tagħmel biex twitti it-tri għal l-EPO l-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur Pubbliku Imma sfortunatament il-Kunsill jidher li ma jaqbilx ma' din il-loġika u jiena ninsab konvint illi kull soluzzjoni iktar dajfa illi naddottaw tkun skapitu tal-budget tal-Unjoni Ewropea u għaldaqstant mandiġ tkun it-tollerata wieħed mill-aħjar modi kif aħna niġġieldu kontra l-euroxettiċiżmu li qiegħed jissaħħaħ u kontra wkoll il-populiżmu li wkoll qiegħed jissaħħaħ huwa illi ikonna ġestjoni soda tal-budget tal-Unjoni Ewropea għalhekk hemm bżonn ta' azzjoni urġenti min-naħa tagħna u jiena nissuġġerixxi illi nibqgħu nagħmlu pressjoni fuq il-Kunsill sabiex darba għal dejjem ma jkomplix jagħmel bsaten fir-roti. Jiena id-diskutejt dan il-dossier mal-Kunsill aktar minn darba mal-presidenza olandiza, mal-presidenza li miss u koll għalek wasal il-moment illi namlu dak li jemżon nisir. Jena herqan issa li nisma il-kommenti tal-kollegi fuq din l-opinjoni dwar il-rapport tal-Kumitat Ekon fuq il-reġim legali li regola il-VAT u fuq l-evalwazzjoni ġenerali ta' l-imblok illi eh, tinsab fih bħalissa id-direttiva PIF sabiex nkunu nistaw nelbuħ malar kem jista' jkun. Grazzi President. Grazzi Juan. Għaw xie shadow rapporteurs għawnek sur Boni nitolbu illi jgħid jatina l-opinjoni tiegħu għannom tal-PPE, għannom ta' Sur Tchaikovsky. Għannom ta' Thomas Ġahovski u l-PPN e, ringrazzja l-rapporter Juan Fernando Lopez Aguilar għal eh, mod eccellenti ta' kif organizza xogħol it-twaqif ta' sistema tal-VAT definittiva sabiex flimkien niġġieldu kontra l-frodi tal-VAT dejjem kienet priorità tagħna li huwa biss permezz ta' tisħiħ tal-autoritajiet koordinati ta' autoritajiet Ewropej pal Europol, Eurojust u Olaf l-Unjoni Ewropea tista' tiġġielet kontra l-frodi tal-vat, il-kriminalità organizzata u l-ħasil tal-flus. Il-grupp tagħna japprezza u jaqbel ma' din dan la bozza opinjoni għaliex tindirizza direttiva PIF kif ukoll il-LEPO li u fl-istessin ma tmurx lilin il-kompetenzi tal-Komitat Libe. Il-grupp tal-PPE irrit jara li t-nejn li huma jiġu adattati malar kif jista' jkun bil-VAT inkluża fil-ambitu. Grazzi. Grazzi ħafna. Għaw xaħat tiħor li xti intervjeni fuq dan is-suġġett? Le? Mela, grazzi tal-prezenza ta'kom. L-iskadenza l-prezentazzjoni tal-emendi huwa id-9 ta' Ġunju f'nofsinhar. Grazzi ħafna Juan għal dik il-prezentazzjoni u eh, skużani li qabel ma bdejt kien hawn ħafna storbju. Grazzi ħafna lilek u grazzi wkoll il-Mikel eh, għal eh, tweġiba. Mela kollegi, grazzi ħafna, grazzi bur partikolari lil dawk li baqgħu sal-aħħar, ma nafx hekk hemm xaffarijiet oħrajn, mela il-laqali mis hija suġġetta l-approvazzjoni però data possibbli hija 2 6 ta' Ġunju. Titkun ikkonfermata ngħidulkom malar kemm jista' jkun laqgħat ta' wara 2 ta' 13 ta' Ġunju fi Brussell ukoll. Grazzi.